Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir fahren fort. Signori, jekk joġobkom ħudu postkom, issa nibdew nkomplu bid-dibattiti tagħna. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda. Konklużjonijiet tal laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Għal dak li għandu xaqsam il laqgħa li saret bejn it-28 id-29 ta' Ġunju. L-ewwel nisimgħu l-President tal-Kunsill Ewropew is-Sur Donald Tusk jekk jogħġbok fidejk. Grazzi. President, membri tal-Parlament Ewropew. Qabel